Għalhekk l-attenzjoni tagħna għandna nagħtuha kollha għandha tkun priorità fl agenda tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna, Kummissarju. Nina ċert li l-koll grati għal minn beda dan id-debattitu u nittamaw li l-affarijiet jittibu. Ħankomplu d sa l-offsenar l-lum u l-punt li jmiss fuq l-agenda hija il- l-lob tal-azzart online skont is-sentenzi reċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja. Il-rapport era l-5 minuti. Mr. Harber. Uh, President, nixtieq nitlob li nistennu minuta biex jiġi s-sur Barnier. Qabel ma tibda l-tot il-ħin għajek jogħġbok.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 privileġġ fisem il-Kumitat tas-Suq Internu tal-Suq fisem il-ħarsin tal-Konsumatur li ħanetkellmu ma' Sur Banjera l-ewwel darba u nittama li jista' wassal il-bidliet li nixtiequ u fi żmien jumej bidel il-pożizzjoni fejn joqgħod bil-qiegħda minn din il-kamra huwa fisem il-kumitat li ngħid li jiena kuntent li qegħdin nitkellmu fuq din f'dan is-suġġett tant importanti u tħassib tagħna dwar l-iżviluppi ta' lob ta' l-azzart u online u s-settur tal-azzart kollu. Imma ħafna inċertezzi li qegħdin jiżdiedu minħabba r-reġim leġislattiv għal lob tal-azzart fih dan is-suq intern. Jiena ċert li diġà ħajkollok intre est iżda jiena nittama li dan ikun priorità fl-agenda tiegħek għaliex huwa qasam li l komitat tijak huwa imħasseb ħafna dwaru u kien imħaseb dwaru f'dawn l-aħħar ħames snin. Għamilna numru ta' studji fuq inizjattiva propria u s-Sinjura Xalda Mose fl-aħħar rapport għamlet rapport importanti u għalhekk titkellem aktar tard fuq dan is-suġġett. Palma taf, sur kummissarju, l-istati membri kienu jiltaqgħu fuq stadju legorali biex ikunu jistgħu jaraw kif ħajfrontaw din il-kwistjoni dwar l-lob tal-azzart online li qed jiżdied u meta mqabbel mal-lob tal-azzart in ġenerali. Din il-kwistjoni blebda mod manda xejx taqsam ma' liberalizzazzjoni ġdida ta' swieq tal-lob tal-izzard u laqqas memżon inizjattiva f'din id-direzzjoni. Iżda l-fotti juru li il-lob tal-azzart online qed ikompli jsir aktar popolari u qed jagħmel għalhekk pressjoni fuq monopoli nazzjonali kif ukoll fuq skemi eżistenti li jistgħu jkunu kontrollati mill-istat jew ikun sit, sit tagħhom l-istat u għalhekk dawn huma ta' tħassib għall-istati membri. Dak li qed nixtieq ngħidlek huwa li flimkien ma' dan ix-xogħol li kien għaddej kien hemm numru ta' kwistjonijiet marbuta mal-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja u inti ċert li jiena ċert li inti taf x'inhu huma dettalji u mis insemmihom hawnhekk iżda mill-punt di vista tagħna L-opinjoni tagħna hija li hemm xi inkonsistenzi fis-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja u dawn mhux qed jgħinu iżda jekk xejn qed jagħmlu s-sitwazzjoni aktar komplessa meta mqabla ma' qabel. Aħna nafu li servizzi tiegħek ħarġu numru ta' każijiet ta' ksur f'kwistjonijiet tal-lob tal-azzart mhux kollha online iżda ħafna minnhom għandhom x'jaqsmu mal-kwistjoni kollha tal-libertà tal-operaturi biex ikun jistgħu jistabilixxu ruhom f'pajjiżi oħra. Għalhekk wasal iż-żmien biex il-Kummissjoni tkun qed tagħmel ġbir ta' din informazzjoni tħares lej il-proċessi tal-sentenzi ta' u l-każijiet ta' ksur u fl-aħħar mill-aħħar toħroġ strateġija jew kjarifika ċara ta' kif ħan nimpaw għaddejjin u nimxu f'dan ir-rigward. Għaliex minn punt di vista ta' ħarsin tal-konsumatur, ir-regolaturi u koll irridu jkunu jafu fejn edin biex ikun jistgħu jittrattaw il lok tal-azzart online. Huwa ċar li nistgħu nagħmlu regolamentazzjoni u dan għandu isir. Hemm ħafna każijiet fejn il-fornituri tal lok tal-azzart online huma impenjati biex jipprovdu l-lodot u l-mezzi biex ikun jistgħu ikunu skont il-liġi u hemm ukoll kwistjonijiet relatati mal-frodi u problemi li għamilna dibattitu dwaru fil-kumitat tagħna. Għalhekk din hija kwistjoni ta' ħarsin tal-konsumatur iżdija wkoll kwistjoni ta' konsistenza għas-suq intern. Fl-aħħar mill-aħħar naħseb li rridu wkoll nirrispettaw iċ-ċittadini tagħna u l-fatt li ħafna mill-ċittadini tagħna għandhom bżonn eh, jixtiequ jkollhom aċċess għall-lob tal-azzart online naħseb li jkun impossibbli li ma nippermettux li dan iseħ iżdem ċertu pajjiżi, per eżempju, li apparentament huwa illegali biex wieħed jħosem l eh, lob tal-azzard online ma' kumpanija li mhijiex parti mill-pajjiż li miex eh, ġejja mill-pajis li tkun qiegħed fih, għalhekk naħseb din mhux raġonevoli. ċittadin Eh, mir-Renju Unit li jieħu sehem fil-Lotterija Nazzjonali fi Spanja jekk jerbħu premju huwa illegali li l-lotterija tħallasom fi Spanja. Din hija sitwazzjoni li rridu nitrattaw għat tajb ta' ċittadini tagħna u l-konsumaturi tagħna. Għalhekk din huwa l-kuntest tad-domanda tiegħi ħadd isma' ħafna kontributi u punti di vista interessanti mill-kollegi tiegħi u għalhekk nitlob li u nittama li jkun wieħed mill-prioritajiet fir-rwol tiegħek. Grazzi, nilqaw il-Kummissarju lura fil-kulleġġ u nadilu l-kelma. Merci beaucoup, Monsieur le Président, euh, Mesdames et Messieurs les députés. Grazie ħafna, President. Tistaw timmaġinaw kemm għandi pjaċir li nkun hawnhekk biex nagħmel segwitu tal-kulleġġ tal-kummissarji u Nixtieq ngħid li Sur Harber li huwa l-President ta' dan il-Kumitat Partikolari jien ħanaħdem flimkien miegħek minn post differenti, minn rwol differenti, iżda bl-istess spiritu. Jiena smajt il kummenti li għed, iżda nixtieq nagħmel xi kummenti fuq din il-kwistjoni. Inti għed li l-Kummissjoni bdiet proċeduri ta' ksur kontra ċertu stati membri f'dak li għadu x'jaqsam ma' servizzi transkonfinali relatati mal lob tal-azzartu online. Danimarka, l-Italja, Franza u l-Ungarija il-Kummissjoni għamlet bidlit tal-leġizlazzjoni li kienu suġġeriti biex bekk ikunu jkunu konformi. Provajna naraw li nsolvu l-problemi relatati mal-ksur tal-proċeduri, dawn ħeqpa miftuħa u l-Kummissjoni ġdida lek ħatara kif ħat deċidi kif ħat kompli b'dawn il-proċeduri. Il-punt fi rigward is-sentenzi reċenti tal-Qorti ta' Ġustizzja kien hemm każ Portugiż fejn kien hemm monopolju tal-Istat biex ikun hemm kontroll ta' dawn l-attivitajiet tal-lob tal-azzart online. Għanna issa sentenza tal- orti tal-ġustizja u tas servizzi legali, iżda dan mhux se jibdel il-proċeduri ta' ksur li mbdow. Il-każijiet kollha ġew evalwati għabbażi tal-evidenza li ġiet mibgħuta mill-istati membri. Hemm sentenza reċenti tal-qorti u l-Kummissjoni teħseb li din għandha titlob skont il-liġi tal-kazistika li din kompli tkun ġustifikata minn miri validi u interessi validi. Iżda jridu kun hemm ukoll proporzjon. Ovvjament, dawn li tridu trattati blaqwa mod xira. Imbagħad hemm sentenza oħra reċenti li relatata mal-libertà tal-istati membri u l-qorti għalhekk hija ċara kif nitrattaw il-monopolju tal-każ Portugiż. Dan għandhom x'jaqsmu mal speċifitajiet tal-istati membri konċernati. Membri mhux żgur li ħajkun hemm soluzzjonijiet alternattivi fir rigward il-proċeduri ta' ksur u għalhekk President membri onorevoli nixtieq li nidħol f'dibattitu kostruttiv mal-Istati membri u ċert u naf li ma kien hemm l-ebda konsultazzjonijiet mal-Istati membri minn mindu dawn it-tip ta' lob ġew irtirati mill-kamp ta' applikazzjoni fl-2006. Jien ovvjament ħanamel monitoraġġ tax-xogħol tal-grupp eh, ta' ħidma tal-Kunsill. Il-Parlament adotta rapport fil-10 ta' Marzu u għalhekk il-xogħol tal-Parlament għalija huwa punta tluq tajjeb biex bekk nkun nistgħu naħdmu naħdmu biex ikun hemm soluzzjoni komuni Ewropea fuq din il-kwistjoni. Rrid inkomplu nagħmlu evalwazzjoni tal-istati membri li qed jagħmlu restrizzjoni fuq dan il-lob tal-eżert online u irridu nżommu f'moħħna wkoll l-aspetti soċjali u l-fatt li jista ċittadini jitlu vizzju għal dan il-lob. Għalek, sinjuri, sissa għadna ma tajnix il-program ta' ħidma, iżda ħnuqot hawnhekk nisma' b'attenzjoni kbira dak li għandkom xtajduli. Permessa l-konsultazzjoni tagħna numru ta' ipotezijiet li nistgħu nħarsu lejhom u mbagħad jista' konna possibilità ta' green paper. Nixtieq nirringrazzjakom għall-interess tagħkom f'kwistjoni tant importanti u nirringrazzjakom għall-kontributi li se tagħmlu għax-xogħol li ħatamel il-Kummissjoni. Grazzi, issa sur xfab għal żewġ minuti. President, Kommissarju, fisem il-grupp tal-PPN e nixtieq nirringrazzjak u ngħid li Huwa pjaċira lija li nisimak tajt bitċar li tittamel li titteżamina mhux biss il-kazistika relatata mal-każ Portugiż iżda tixtieq tħares bir-reqqa kif ix-xogħol qed iseħħ fil-grupp ta' ħidma tal-Kunsill. Qegħdin nfittxu biex ikun hemm tweġibiet kif nistgħu nitrattaw il-kwistjonijiet tal-lob tal-azzart online li qed jiżdied. Mhux qed nitkellmu biss fuq il-lob tal-azzart online, U fir-rigward Center Casa Ruling, din is-sentenza is-suq tal-lob tal-azzart mhux suq kwalunkwe. Madanakollu l-istati membri rridu jaqblu fuq regoli li jkunu uniformi madwar l-Unjoni Ewropea, għalhekk din huwa tentativ tal- kunsil li għadu ma wassalx għal attività kostruttiva u implementazzjoni u li knittama li permezz tal-Parlament kun nistaw nimxu l qoddim Jekk tħares li l-argumenti tal-Istati membri f'dak li ndux jaqsam mal-ħarsin tal-konsumatur u tal-lob tal-azzart online, dawn l-argumenti mhux jikkonvinċuni. Fir rigward il-kas Portugis u tal-leder kaza, Jiena naħseb li fil-rigward tal-lob tal-azzart online l-istati membri biss minna ebda involviment tal-Unjoni Ewropea li jistaw jiksbu il-miri tal-ħarsin tal-konsumatur u fl istessin ħin jiġġieldu l-kriminalità organizzata huwa kritiku li importanti li ma neblux l-affarijiet kif huma għaddejjin iżda f'attivitajiet aktar kriminali u f'affarijiet traġiċi li qed jiseħħu fuq l-internet naħseb li hemm imbagħad ikun importanti li ngħidu li l-Ewropa waħedha ma tistax tiżgura eh, soluzzjonijiet tal-Istati Membri. Naħseb li mhix korretta u fir rigward il-lob tal-azzart online nistgħu jkollna soluzzjoni biss jekk ikollna soluzzjonijiet transkonfinali fuq il-livell Ewropew. Irridu naraw l-interessi tal-Istati membri u l-interess tagħhom li jisavagwardjaw l-istrutturi storiċi iżda fl-istess ħin irridu naraw il-ħtiġijiet tal-konsumaturi li għandhom ikunu fil-qofol tal-isforzi tagħna. Jura Gebhardt tal żewġ minutu nofs. Uh, Grazie ħafna President, Kummissarju. Grazzi tal-informazzjoni li tajtna, però minix disfatta għal kollox. Ew nibdew mill-bidunet. Il-Kummissjoni l-oħra kellha għan wieħed ċar li kien il-liberalizzazzjoni tal-suq tal-lob tal-azzar ta' Ewropew. Però tqal li dan ma kienx l-aħjar approċċ. U għal din ir-raġuni mhux biss l-Istati Membri qalu hekk, iżda wkoll il-Parlament Ewropew fir-rigward tad-direttiva tas-servizzi neħa il-lob tal-azzart mill-iskop ta' direttiva Għaliex għedna dan mhuwiex servizz normali bħall-oħrajn u fir-rigward tal-lob tal-azzard Irrid ikun hemm ċertu protezzjonijiet, ċertu limitazzjonijiet biex nipproteġu lill konsumaturi. Mm, u allura għandna bżonn regoli ċari. Anke dan kollu il-Kummissjoni ignorat lill istati membri baqgħet tinjurhom Ħadithom u dim il-qorti tal-ġustizja għal eh, ksur tal-leġijiet, pero din tittiqaf tamelek għalix tilfed bosta drab il-Komissjoni u dim il-qorti tal-ġustizja Ewropea. Allura, jiena inkongrata kieku inti t-implementa dak li għadek kem semmejt sur barniera xembat mekk tkun proċedura vera differenti. Sissa kull maġara kien eh, ma kienx postu, ma kienx xira, Il-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea huma loġiċi ħafna mhemmx mhumiex kontradittorji għalu bosta drabi li l-Istati membri għandhom id-dritt li jintroduċu regoli ċari biex jipproteġu l ċittadini kontra il-kriminalità organizzata u li għamlu dan b'mod li jista' jiġi verifikat b'mod tajjeb u li l-Istati membri m'għandhomx jiġu sforzati biex jiftħu dan is-suq m'għandhomx jiġu sforzati biex jaċċettaw operaturi ta' dan is-suq minn stati membri oħra li operaw f'pajjiżhom. Irridu nassiguraw li regoli huma b'saħħithom u effettivi dan huwa dak li rridu naraw mill-Kummissjoni Ewropea li huma jifmu dan kollu u li jieħdu azzjoni xirqa. Dan kollu jfisser li fir-rigward tal-lob tal-azzart fuq l-internet aħna rridu nagħtu attenzjoni speċjali għal dan kollu għaliex l-internet ma jagħmilx differenza bejn il-frontieri bejn il-pajjiżi u ċ-ċittadini għandhom aċċess sieħ għal dawn dan il-lob tal-azzartu għal daqstant aħna rridu naħsbu kif nistgħu niverifikaw il-kontrolli f'dan il-qasam kif nistgħu norganizzaw regoli fi rigward tal-lob tal-azzart online biex nassiguraw li il-ċittadini tagħhom ma protetti. Is-Sur Krotzman għal 3 minuti jekk jogħġbok. President Kummissarju, Jekk jekk irridu niżviluppaw iktar is-suq intern u nifinalizzaw is-suq intern għandu jkollna setta regoli komuni u fil-każ ta' gambling online, l-obta l-azzard online, għana nikkonsidraw xie punti fi dibattitu tagħna kif nistgħu nipproteġu iktar interess tal-konsumaturi tagħna, iċ-ċittadini tagħna, kif nistgħu nipprevjenu attività kriminali u Kif nistgħu nassiguraw li dan kollu jsir b'mod tajjeb b'mod ċira? Aħna nafu ovvjament li ċertu azzjonijiet ittieħdu u hemm riżoluzzjoni mill-Parlament Ewropew fl-10 ta' Marzu tal-2009 li jissemmi ċertu prinċipji fir rigward tal-integrità tal-lob tal-azzart online għandna eh, sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja u issa Eh, jiddependi fuq l-istati membri individwali biex jirregolaw l-lob tal-azzar online u pajizom biex jirħu ċertu għanijiet. Ovvjament huwa aħjar li niġġieldu il-frodi eh, fil-rigward tal-lob tal-azzar online permezz ta' miżuri nazzjonali. Fil-Ġermanja fil-fatt dan kittu suċċess, jiddu però nżommu f'maħna tradizzjonijiet f'pajjiż individwali u dan jistgħu jiġu trattati b'mod aħjar fuq livell nazzjonali u nistgħu nipproteġu noffru wkoll protezzjoni aħjar kontra il-ħasil tal-flus u wkoll xi ftehim ieħor li sar ftehim ieħor li sar bej gruppi differenti. Ovvjament aħna ma nistgħux insolvu kollox għal bażi ta' suq intern, ta' miżura ta' suq intern u allura rridu nżommu f'moħħna iż-żgħażagħ ukoll il- L-ok tal-azzart online di opportunitajiet informali għal ċertu uh, atteġġamenti kartels ta' l-ok tal-azzart online u dak l-affarijiet simili. Allura jekk inti għandek eh, servizzi li qed jiġu produtti b'mod illegali barra mill-Unjoni Ewropea dan huwa diffiċli għax inti ma tistax tikkontrollahom il-profitti mill-lob tal azzar għandhom jiġu intużati għal-beneficju tal-soċjetà biex nipromovu attivitajiet oħrajn. Issa fi rigward tal-finanzjament tal-kultura u kol sport ieħor. Irridu niprovdu ċertu tip ta' leġittimità biex nipermettu l-lob tal azzar online Irridu kol nġildu però il-vizzi, il-vizzi għal-lob tal-azzard online mod partikolari. Dan jista' kollu impatt kbir fuq il-konsumaturi fuq iċ-ċittadini għal daqstant irridu nagħmlu riċerka fuq dan kollu biex inkun nistaw niksbu iktar informazzjoni, però huwa importanti li l-istati membri jassumu r-responsabilità tagħhom e, sorveljanza tas-suq naħseb li din hija l-iktar ħaġa importanti fid-diskussjoni tagħna fuq il-tal-azzard fuq eh, l-internet Allura wkoll taħt il-prinċipju ta' sussidjarjetà hemm id-dritt ukoll li tfassal prinċipji taħt il rigward tal-lab tal-azzart online skont ir-regoli nazzjonali. Grazzi. Grazzi, is-Sinjura Rule għal 3 minuti. Grazzi, sir. Mr. President, wara li smajt iż-żewġ kollegi tiegħi m'għandix fis xi ngħid issa però nixtieq nagħmilha ċara ħafna li bħala grupp aħna nappoġġaw bissieħ din mozzjoni riżoluzzjoni li l-Parlament adotta. U wkoll għandna però id-dubji tagħna f'rigward dak li jintqal dwar jekk kienx hemm regoli ambigwi minn naħa l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea jiena naħseb li l-deċiżjonijiet tal-Qorti kienu ċari ħafna intom qed li rtidu tibdew konsultazzjonijiet mal istati membri mina naħseb aħjar ikun hemm konsultazzjonijiet milli proċeduri ta' ksur u dawn għandhom jittieħdu konsiderazzjoni ta' speċifikazzjonijiet nazzjonali u naraw x'nistgħu nagħmlu biex nipproteġu iktar il-konsumituri bl-aħjar mod. Grazzi ħafna. Nadu għas-sur Kirkop għal żewġ minuti. President, Komissarju, jiena qed nitkellem bħala ehm, ex-ministru responsabli għal abtar għal Renju Unit meta nitkellmu dwar Europa li qed għal protezjonizmu li qed tiftaħ is li għattneħi eh, l-ostakli għal dan kollu, jien ovvjament favur ħafna, aħna favur ta' Ewropa aktar miftuħa, aħna nappoġġaw strutturi għall industrija tal-lob tal-azzart, ikolli ngħid li il-monopolju uh, ma taħjar biex inti tikkontrolla il-lob tal-azzart. Dija xaġa interessanti ħafna li xafna mid-dejta li għanna ma tappoġġax dan l-argument. Il-monopoli f'dan is-settur jopprovdu ħafna flus għal gvernijiet. Din mhijiex l-Ewropa trasparenti miftuħa li nixtieq jiena li tgħid għamel kif ngħid jien, kif Allura, operaturi f'stat membru ieħor m'għandhomx jiġu jiġu permessi li operaw f'post jew f'stat membru ieħor. Kif aħna qegħdin nistennew x'ser jiġri l-verdett tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea, għadhom għaddejjin jista' jkun xebgħu minn din il-kwistjoni kollha ġewwa Lussemburgu jiena bħala avukat nista' ngħid hekk, però wkoll biss issa minn ħadd kummissjoni smajna bis silenzju Naħseb li jista' wasal izmina l azzjonijiet Ħafna inċertezza u din għandha tieqaf. Nixtieq ngħid xi ħaġa oħra li l-Parlament għandha il-Parlament għandu jkompli jgħid li jrid jibqa' jinsisti fuq din il-kwistjoni u jgħid il-Kunsill u l-Kummissjoni li aħna ma rridux ninħbew u rrid ma nqogħdux inżommu l-bot minn dan kollu. Jiena għandi fiduċja kbira fis-Sur Banjer u nispera li hu jibni strateġija biex jassigura li l-ob tal-azzard online jisir parti mis-suq intern permezz ta' regolamentazzjonijiet tajbin u f'postom. Grazzi. Grazzi Sur Dion għal minuta u nofsi fjoġbok. Grazzi President. Il-lob tal-azzard huwa soġġett għal Isu proverbju ġewwa eh, l landa fejn ngħidu inti dejjem tellif rigward tal-lob tal-azzard, hemm min għandu idea oħra fil dan kollu. U forsi sen tiżappuntom. Dawn l-organizzazzjonijiet jew in-negozji tal-lob tal-azzard ġarment huma nikolhom mm, x'jaqsmu mal-kriminalità organizzata. Ġewwa l olanda hemm riski kbar f'dan ir-rigward, hemm ħafna flejes eh, qed jiġu riskjati. Minnaħa l-oħra nistaw najdu kol li l-lob tal-azzart online huwa iktar aċċessibbli għal kulħadd. Aħna għandna ninkoraġġixxu l-istati membri biex jieħdu miżuri li limitaw il-lob tal-azzart. Naħseb li din id-domanda orali għandha approċċ orjentat iktar lejn is-suq aħna ma nistgħux nitkellmu dwar eh, atteġġament responsabbli f'rigward tal- lob l azzar online għaliex l-online ma jpermettiex dan. Jiena ninkoraġġix l-Kummissjoni Ewropea biex ma tnaqqas il-livell ta' protezzjoni li l-Istati membri għandhom għandhom jinkoraġġixxu l-Istati membri jipprovdu biżjed protezzjoni fi rigward tal-online eh, lob l-azzar online. Għandhom ukoll jinkoraġġixxu dialogu mal istati membri biex ikun hemm protezzjoni mill-aħjar. Grazzi. Issa ngħaddu għas-Sur Pasqa. Grazie ħafna. Kommissarju, senjuri, rigward tal-lob tal-azzart online nixtieq ngħaddi xi punti. Naħseb li hemm ħafna problemi mhux solvuti f'dan is-settur. Aħna qed nippruvaw nassiguraw li l-komunikazzjoni bejn in-nies tkun waħda miftuħa, jkun hemm aċċess miftuħ fuq l-internet għaċ-ċittadini kollha U fir rezoluzzjoni ta' Marzu tal 2016 il-Parlament Ewropew jgħid li r-responsabilità fil-każ tal-lob tal-azzard online jekk ikun hemm involuti tfal jew żgħażagħ ta' tleta dawn eh, il-ġenituri tagħhom ma bagħtu ma responsabbli. Pero di ma tagħmel sens għaliex min huwa responsabbli għafas qafas u dan ir-regoli kollha li qed ikopru din l-attività m'hemmx il-ġenituri. Naħseb li aħna responsabbli ta' dan kollu, naħseb li aħna responsabbli għal dan it-tip ta' modell. Aħna qed nikkrew il-liġijiet il-qafas għal dan kollu. U għal-parlament li għamil dawn ir-regoli u għallura u maħna rridu nipproteġu li dawn it-tfal. Hemm ukoll il-pornografija u l-lob tal-azzart online li jinsabu ġewwa djar tagħna permezz tal-internet faċilment. Huwa diffiċli għal ġenituri t tfal minn dan kollu. Jiena naħseb allura li l-Kummissjoni għandha responsabilità hawnhekk u l-Parlament Ewropew ukoll għandu responsabilità li nagħmlu qafas biex nipproteġu l-kumpaniji involuti naħsbu fil-votanti tagħna wkoll Problema oħra hija kif ser nikkontrollaw il-flus involuti f'ċertu pajjiżi il-profitti minn dan it-tip ta' attivitajiet jiġu ntużati biex tiġi promossa nipromovu l-edukazzjoni, kultura jew inkella xi sport. U allura jekk il-flus jispiċċa ġewwa tax havens bħal pereżempju fil-Bahamas ser niksbu minn dan kollu biex inkunu nistgħu nippromovu l-isport jew inkella l-attivitajiet kulturali. Għaliex ovvjament dawn il-flezi din jiġu intużati f'postijiet oħrajn U naħseb li issa wasal iż-żmien li l-Kummissjoni tibda taħdem f'dan ir-rigward u tagħmel xi ħaġa biex tagħmel kondizzjonijiet għal qafas neċessarju u għall-attività li hemm bżonn. Għandna rridu nikkrew l ħjar kondizjonijiet biex bekk ma jkunx hemm nebda t-dida għall-tfal tagħna għas-saħħa tagħhom u rridu nassiguraw li l-flus jiġu intużati għal xi ħaġa oħra. Issa ngħaddu għas-sur Bekali mhux jataw mela ser ngħaddu għas sinjur Rojtova għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi, Sur President. L-iżvilupp tal- dan kollu l-iżvilupp tal-lob tal-azzard online jipprovdi u jwassal għal iktar problemi fi stati membri allura hija kwistjoni li għandu attenti fi rigward tal-monopoli tal-organizzazzjonijiet. Dan qed iżid ukoll ir-riskju tal-addizzjonijiet fost iż-żaża L-IGC e jgħid li rridu nieħdu konsiderazzjoni l-interessi pubbliċi dritt tal-gvernijiet li jagħmlu jew jagħmlu restrizzjonijiet fuq il-lob tal-azzart online. Għalkemm m'hemm l-ebda frontieri fir rigward tal-lob tal-azzart online. Dawn varja ħafna minn stat membru għal ieħor, però mhuwiex biżżejjed biex ikunu nistgħu nagħmlu ma' tal- blob tal-azzart uffiċjali jew inkella tal kumpanniji kontroll effettiv huwa ferm importanti għal daqstan ta' nitolbu l-Kummissjoni biex tippromovi regolamentazzjoni li għandha taqsam mal ah, lob tal-azzart online għaliex xina konvinta li dan għandu x'jaqsam ukoll ma' proibizzjoni sħiħa fuq eh, eh, riklami tal-lob eh, tal-azzart online immirat fuq iż-żgħażagħ. Republika repubblika Ċeka sfortunatament qiegħda lura ħafna fir-rigward tas-sitwazzjoni għaliex ma għandha l-ebda restrizzjonijiet fuq dan it-tip ta' riklami u wkoll fuq faċilitajiet tal- eh, tal-azzart fil-vicinità tal-iskejja għal-daqstantina naħseb li dan ir rapport il-ġdid ser iwassal għal regolamentazzjoni ġdida fil-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi. Grazzi, President, nixtieq nilqa' lis-Sur Barnier fil-Parlament Ewropew li għax-xogħol ġdid tiegħek. Jiena kontenta li nek hawnhekk illum nitkellmu dwar dan is-suġġett miegħek. U niddiskutu l lobta tal-azzard miegħek inti kont insistejt fil-Parlament Ewropew li suq intern għandu jkun hemmhekk biex jgħin liċ-ċittadini mhux bil-kontra u issa opportunità tajba ħafna biex nipoġġa dan il-prinċipju fil-prattika. Jiena nixtieq ngħid li nappoġġa l-inizjattiva li inti semmejt. Naħseb li u għatajab li konna green paper biex nkunu nistaw nġbru informazzjoni, nkunu nistaw nifmu eżattament qed f'dan il-qasam. U bħalissa ma nix dejat ċari ħafna ta' x'qed jiġri fl-Ewropa dwar dan is-suġġett. Nixtieq infakkarkom li hemm realtà politika hawnhekk dan huwa tiegħi li ġie adottat Marzu li għadda. Ovvjament kien hemm opinjoni ta' minoranza, però l-maġġoranza tal-Parlament Ewropew kienet favuri tiegħi fil-Kunsill hemm appoġġ ukoll għal situazzjoni, regolamentazzjoni aħjar ta' situazzjoni, aħna ovvjament nippruvaw nagħmlu monitoraġġ ta' dak li qed jagħmlu l-Istati Membri u qed nippruvaw nassiguraw li qed ikun hemm ta' tajjeb. Rigward tal-lob tal-azzar tħolla jirdu naraw kristjan se nipproteġu l-ċittadini u naraw ukoll x'inhu ma' l-ispejjeż soċjali għal lob tal-azzar. Jiena nistenna wkoll li jkun hemm risposti iktar preċiżi minna naħa tiegħek, speċjalment dwar din il-kwistjoni nixtieq inkun naf il-pożizzjoni tiegħek għandix jekk int għandek xilan li tnaqqas dawn ir-restrizzjonijiet li jeżistu fit-trattat biex ikonna dibattitu ta' vera fil-Kunsill u fil-Parlament dwar dawn il-kwistjonijiet. Il-Kommissjoni tiqaf tagħmel proċeduri ta' ksur ġewwa Lussemburgu toħroġ b'affarijiet iktar importanti. Grazzi, is-sur għal-werda 3 minuti. Nishtiq ehm, najt li naħseb li da dibattitu vera wasal f'waqtu il-tip ta' lob ta' zar online u l-problemi ta' lob ta' zar fost il-dawk eh, taħt leta hija ħaġa serja. Tkun ħaġa tajba li aħna nuru eh, natu l-inji gwidi ċari għawek. Jena għajjemt dan il-punt tal-lob l azzar eh, umħatri s-sarni għaddit u għaluli li l-Kommissjoni tixtieq li jkunem programmi ta' internet li jkun hemm sikurezza, ċentri ta' informazzjoni u hotlines. Dawn il-faċilitajiet jagħti l-possibilità lil eh, ġenituri meta t-tfal tagħhom imurru online dak l xaqsa minn l lob tal-azzar. Jekk nifhem sew dat tip tal-lob eh, huwa hija problema kbira u qed tikbar mem lebda prezenza biex jiżgura li eh, zazu qed jaġixxi sew il-checks eh, uh, ta' sigurezza u jistaw jiġu superati u l-identitajiet jistaw jiġu uh, falsifikati. l labtu lazzar fuq online jisir eh, f'ambjent izolat u emmek em problema li wieħed jaġixxi forma impulsiva Eh, dawk ta' taħt leta, eh, dak nandi xaqsam il-salvagwardi normali ma' mux edin bil-lab eh, tal-azzar online, huwa diffiċli Eh, għax wieħed għandu bżonn ħin eh, u risorsi biex jidentifika min qiegħed jilab, min qed iħallas u min għandu problema, għandna bżonn direzzjoni tajba f'kull livell biex niffaċċaw din il-problema biex nieħdu passi definitiva biex eh, nittrattaw din il-problema ta' l-ob tal-azzar minn dawk taħtleta u biex inħarsu il-konsumituri tagħna. Grazzi. Is-sur Vandalen għażu minuti. Grazzi ħafna President l-Olanda għanda uh, eh, 120.000 persuna li eh, għandhom uh, il-vizzju ta' u degja u fil-mija tal-popolazzjoni tagħna. Eh, dan għad wassal għal problemi għal familji u kriminalità u koll. Istati membri għandhom bżon jagħmlu kull ma jistaw biex ikun jistaw biex jistaw biex jiffaċċaw din il-problema tal-lob tal-azzard. Dak li notajna, President, u li ċerta stati membri għandhom għandhom eh, suq ta' ta' l-lob l azzar legali u l-industrija tixtieq eh, li aħna nikkonsidraw li mandu jkun hemm limitazzjoni ta' xpart u għaparti mis-suq intern. Jiena naħsbu jiena nħost li dajni ħaġa vera ta' mġine, l-istati membri m'għandhomx inkoraġixxu Eh, jikkoraġixxu swieq li joħolqu miżerja soċjali. Ħafna nisma ma mhux f'pożizzjoni jirreżistu it-tentazzjonijiet tal-logħba għalhekk il-gvern Olandiż deċida li jirregula s-suq tal lop tal-azzar u jippermetti biss monopoli tal-istat fil lop tal-azzar jien nipreferi ma nara mkien eh, eh, ċentri ta' l-lob tal-azzar, imma naħseb id-dinija l-aħjar Eh, alternativa li kulli firri jirġu regolati. Dawk l-istati membri li permettu l-lob l azzar għandhom inkoraġuhom biex jiskoraġġixxu l lokta l azzar meta huwa possibbli. Issa ngħaddu għall-Onorevoli Tratefilidis, minuta nofs. Grazie ħafna, President din eh, l-kwestjoni li aħna għedin eh, niflu bħalissa hija ħaġa li eh, għandha x'taqsam ma' leġislazzjoni soċjali nafu li l-sentenza ta' Orġa Ġustizzja tistabilixxi l limitazzjonijiet huwa fidej l-istati membri bil-leġislazzjonijiet tagħhom biex jiddeċiedu kif il-lob tal-azzar online għandu jiġi regolat. Aħna ma bżonn leġislazzjoni l-Ewropea. Apparti minn da Nafu li fil-sentenza eh, eh, ta' xenja li l-lob tal-azzar eh, hija kopertura għal ċert aspetti soċjali u etiki, hemm il-possibilità ta' frodi u kriminalità dan ikollu impatt fuq is-soċjetà tagħna dan huma elementi importanti huwa fl-interess tal-pubbliku li l-istati membri jkomplu fil-kontroll tagħhom eh, tal-lokalizzar online għax huma jafu eżattament x'inhu ma' sitwazzjoni fil-pajjiż hija ħaġa li ġie sħaqna fuqna eh, l-istudju saħaq l-istudju li ġie eh, preparat mill-Kommissjoni saħaq fuqu kien hemm ir-rapport ukoll tal-2009 li jagħmel referenza dak il- il-punti u aħna f'din il-kamra konna votajna favur dak il-rapport. Aħna eh, nħossu l-istuq intern ma jistax jitratta jitratta dan il-kwestjoni da sex sensitivi. Il-Kommissjoni għanda tirrispetta s-sentenza tal-Qorta Ġustizzja. Issa nadu għal l-Onorevoli Komi jena nishtiq billi nibda bis-sentenza tal-Qorti tal-ġustizzja xil possibil tal-istat membru li jkun jista eh, jiprojbixxi operaturi privati u l-offerta ta' l tal-azzart eh, online eh, jisħaq il-bżon li wieħed jigverna dan is-suq li verament għandu ħafna gwadannu li għandu riskju għal-konsumatur. Fl-assenza ta' armonizzazzjoni tal-komunità u dak li xaqsam l tal-azzart, kull pajjiż għandu dritt li jażel it-tip ta' ħarsin li rixtieq. u uh, limitazzjoniet fuq restrizzjoniet uh, u jew restrizzjoniet fuq bej l-attiġi bej pajjiżi mhux dejjem possibbli. L-Italja uh, ġa marru kontra din id-dispożizzjoni ta' libertà ta' provizjoni ta' provizjoni ta' servizzi u eh, rapport eh, u għafavur li jillimita eh, situazzjoni kif għamlu Portugal. Aħna għanna bżon regolamenti farmonizzata fl-Unjoni Ewropea meta neġu għal-lob tal-azzar, armonizzazzjoni bej l-istati kollha u għanna mullu l-lin minn dawn interessi ekonomiċi li huma involuti aħna li għanna bżon huwa ħarsin adekwat tal-konsumaturi tagħna din hija importanti ħafna speċjalment biex inħarsu l-żgħażagħ li huma l-vittmi prinċipali tal-kriminalità u tal-frodi. tal kriminalità u tal frodi tal u tal frodi Issa korre da kapanzos minuta nofs. Presidente, caros colegas, estamos perante um, um aparente. Kollegi, aħna għanna konflett bejn żewġ politiċi li huma eh, għal-qalb il-Kommissjoni ħarsin tal-konsumatur u tal-pubbliku u l-libertà ta' servizzi u merkanzija fl-Unjoni Ewropea Il-sentenza tal-Orda Ġustizja l-Stati membri rizomu l-autonomija tagħha u l loġittimità tagħhom biex ikun jista' jirregolaw l-operaturi ta' dawk l-lob tal-azzart u online. Din hija eh, kwestjoni sensittiva ħafna li eh, għandha applikazzjonijiet għal valuri soċjali dwar eh, komportament antisoċjali fil-dak li xaqsam il-lob tal-azzar. Għandu wkoll xaqsam mal-pajjiżi nifisom fej imorru il gwadani nazzjonalment għal xogħol xogħol ta' karità u l-Orti tal-Lussemburgu ġa stabbilit linja eh, li hija ċara ta' legali biex għadha twassal għall-istituzzjonijiet u l-Kommissjoni konkretament biex tadotta pożizzjoni li hija ċara, pożizzjoni li hija iżjed ċara, hemm bżonn noħolqu għafas leġislattiv li jirrifletti tħassib transkonfinali tal-Istati membri biex wieħed jevita l-kriminalità organizzata transkonfinali li jisfrutta dat tip ta' l-ob tal-azzar biex jespandi. Aħna li għanna bżon huwa nofru ħarsin l-konsumatur dan is-settur ta' eh, l-ob tal-azzar online. Aħna sur-banjer qed nipretendu ħafna mill-Komissjoni ġdida u nispera li din ħad tkun priorità għalikom. Naddu issa għall-Onorevoli Vlasek għal-minuta u nofs. Signori, aħna nafu li eh, l-lob tal-azzar huwa regolat eh, rib fl-istati membri, ma situazzjoni tbidlet minn mindu eh, minn mindu il-fat li l-ikbar kasinu wassa fuq l-internet. Il-teknoloġiji li għandhom xaqsmu mal-lob tal-azzar online qed jiżviluppaw brata ehm, maġla. L-Orti Ewropea tal-Ġustizzja ħafna drabi eh, tiġi mitluba biex tiddeċidi biex taqta sentenzi fuq eh, każijiet li għandhom xaqsmu mal-lob eh, tal-azzar online li juri li l-ġurisprudenza f'dan il-kamp mhuwiex ċara. Il-lob tal-azzar online ħafna drabi huwa aspett li mhux ċar Aħna rridu nrispettaw li kull stat membru huwa responsabbli biex jagħti liċenzi għat-tip tal-lob tal-azzar online. Fl-istess ħin aħna nħossu li u naħseb li naqblu li liġi nazzjonali ma tistax tmur kontra l-liġi Ewropea, ġifiri, dak il-libertà ta' moviment ta' servizzi, ma dana kollu il-liġi ta' Repubblika Ċeka ma tippermettix li kumpaniji ċeka li kollom licenzi għal l opera tal online, badana kollu il-Republika online ma tistax twaqqaf li l-operaturi ta' da' eh, sib servizz online iġi produti fil-Republika ċeka. mux situazzjoni sitwazzjoni satisfaktorja. Jiena mhux qed nitkellem dwar eh, aspetti soċjali u aspetti ta' saħħa u riski oħra li għandhom xaqsmu li huma riski konnessi ma' tip ta' Eh, ta' dat tip, għaw apparti u koll it-taxxi. Issa naddu għall onorevoli Essaja. Grazie għafna, signor Sur President. rahapelien mukaan ottamista palvelu. Grazie għafna, President. Il-Parlament Ewropew ġa stabbilit pozizjoni ċara għax il-lob tal-azzar mux servizz pal-oħrajn hemm element ta' dannu soċjali wkoll li nħarsu l settur tal-isports. Aħna għandna bil-Trattat tal-Lisbona għandna kompetenza ġdida tal-isports. Iżda kun irregolaw il-lob tal-azzar, iżjed l-isport ikun forma biex naqlaw u nugwadanjaw xaħġa. xi ħaġa u għalhekk ikun hemm eh, ħasib tal-flus u kriminalità. Aħna għandna bżonn soluzzjoni li li nżommu li żommu l-lob tal-azzar taħt is-supervizjoni tal-istat tal-istat nazzjonali u nżommu daw proċediment ta' infrazzjonijiet. Hemm każ fil icj każ ta' Portugal, madana kollu mhux ħaġa tajba li dawn l-affarijiet jipproċedu biss bit-tip ta' dawn tip ta' sentenzi mill-ECJ u l proċeduri ta' infrazzjonijiet minn ta' kommissjoni għandna bżonn soluzzjoni politika li mm, mhux ma twassalx armonizzazzjoni għax u x'inhu il-pajjiżi mm, stati membri ħajkunu responsabbli għall-aspetti soċjali tal-tip ta' adopt l azzar Aħna għanna bżon eh, li nżommu f-moħna li l-labta l online eh, ma jfisser mux miex ħaġa online necessarjament. Dan il-żida fil-labta l-azzar eh, mux xaħġa li ma jistax waqbu għam ħafna affarijiet, għam ħafna prodotti li jistaw li ma jistawx transkon finalment, għal għanna bżon li b'dan il-settur, leġizazzjoni tkun fil-kull stat membru individualment. Jien Jiena nispera li ntkun tipprepara dan il-green uh, paper biex inkun nistgħu niġġieldu eh, eh, da servizz minn barra nkun nistgħu niġildu aħjar il-problemi eh, li joqgħu minn dan. Issa ngħaddu għall li xtira għal minuta nofs. Grazzi ħafna, President. Jien nixtieq nirringrazzja lill-kellima ta' qabel u l-kollegi tijaj, Kristil Xagomez, għal-xol taħħa f'dan settur kif għalu kellima uħra għabli, Il-lob tal-azzar mux bħal servizz normali u l-konsekwenzi negativi tal-lob tal-azzar eh, huma seri. Hemm zewċ aspetti internazzjonali, eh, indiċi li jistaw jikkalkulaw eh, kemmu serju l-abbus eh, fil-lob tal-azzar. Ġi kalkulat li fil-Renju Unit li fil-mija hija affettwati tal-popolazzjoni ġifiri 236 sa 200 u u 84.000 eh, eh, huma affettwati. Din il-problema ġifiri fil-livell Ewropea hija kbira wkoll. Jekk din il-Green Paper tavanza jien nixtieq li l-Kommissjoni ikolla statistika adekwata biex fċifri biex tara l-effetti ta' tip tal tal-azzar online fuq ċittadin tal-Unjoni Ewropea nasib li informazzjoni li tkun utli biex tinforma il dibattitu ta' u uh, informazzjoni disponibbli. Jien nixtieq nirreferi wkoll għas-sentenza tal-ICJ fejn jekk inti tħares lejn il-kliem biex wieħed jevita dat-tip ta' ta' lob għal raġunijiet kriminali eh, eh, eh, u l-element ta' kartels u koll. Aħna rridu eh, nizguraw li l-kumpani ma jużawx eh, eh, kumpani oħra u smijiet oħra biex jistaħbew jinnawgura eh, l-Komissarju eh, Barnier kull suċċess fil-nomina tiegħu. Issa naddu l-Honorable McGuinness għal żewġ minuti. Jena grazzi ħafna President jiena nixtieq ovvjament naqat ma dawk li qabli u nifraħlu. Mhuwiex suġġett faċli biex wieħed jibda x-xogħol tiegħu bħala eh, komissarju ma naħseb li Eh, dak il-preġistessur tijak kien hopp jilab eh, eh, u jgħamil imħatri. Mlider lider hemm żewġ ideat fuq dan. Wieħed għandu jikkwota r-rezoluzzjoni tas-sena li għaddiet li tajt xarament li stati membri għandhom interess u għandhom dritt ukoll biex jirregolaw u jikkontrollaw s-swieq ta' l-ok tal-azzar taħħom. Imma l-operaturi għandhom jirrispettaw l-leġislazzjoni tal-Istati membri li huma fejn huma joffru s-servizzi tagħhom li approċċ dwar suq intern mhijiex ħaġa xirqa għal din is-settur eh, eh, verament sensittiv Il-problema li jina pala leġislaturi pala stati membri u għalli issu jgħad ħafna iżet il-qoddim minna l sviluppi vera eh, għedin il-qoddim u ġa superaw leġislazzjoni eh, prezenti u ħajkomplu jgħamlu għek. Ikridu jgħam rridux in eh, ċerta nis joġobom l-lob tal-azzar. Jena preferi nisċi izraben, imma kullħat jgħam għandu affari differenti. Hemm ħafna kwistjonijiet soċjali eh, li għandhom xaqsmu għal dawk li huma eh, vizzjati u jmorru ħafna lil lin minn dak li missom jagħmlu. Imma nfakru li l-istati membri jipromovu l-lotterija. Dik ukoll iso forma ta' promozzjoni ta' vizzju. Allora m'hemm xejn ċar fuq din il-kwistjoni, imma l-problema għal darboħra l-Parlament Ewropea għall-Unjoni Ewropea in ġenerali huwa li m'hemmx konsistenza fejn fost l-istati membri, ma dan kollu l-ċittadini tagħna qed jaċċedu għal servizzi minn barra minn pajjiżhom u jridu jagħmlu hekk. Jien naħseb li Green Paper hija ħaġa tajba, huwa sfida kbira li inti tiġbor kollha l-informazzjoni fuq il-kwestjoni U naħseb li dik hija l-problema li hemm nuqqas ta' informazzjoni u għarfien dwar da. U naħseb il-Kommissjoni għandha toffrunna xi ftit din informazzjoni. Grazzi ħafna għaddu issa għall-onorevoli Repo għal-minuta u nofs. Mies, arvojsa komissari, eh, sanota. President, komissarju, jenat li fil-politika Il-politika hija ah, loba, su loba tal-azzar, imma l-imħatri u loba tal-azzar bil-flus u hija eh, bla dubju li hemm elementi negattivi ħafna li huma jattiraw l-attività kriminali. U eh, eh, l-vizzjar f'dat tip ta' settur wassal li n-nis jgħaw f'mizerja u anke mentalment jista' kissinhom. Jena nishtiq namer referenza dak għal il-Sinjura eh, eh, Xtale. Fil-Finlandja fl-2008 kalkulaw fl kienem 40.000 li kienu vizzjati fuq il-lob tal-azzar. Jek din ħabra proporzjonata pieta l-Unjoni Ewropea, dan jfisser li fl-Unjoni Ewropea eh, fl-Ewropa hemm il-fuq minn 35 miljon vizzjat fuq il-lob tal-azzar. Dan hija ċifra enormi. Jena nħoss li l-Istat membra għandu jkompli jkollu dritt biex jiddeċidi kif jorganizza l-lob tal-azzar f'pajjiżu. U ħares nej eh, ta' aspetti ekonomiċi u riski oħra li jumman voluti. Għanna bżon regolament eh, ċari fil- u kontroll nazjonali. Jen nishtiq nisħaq li għanna bżon nihdu nota ta' dawk li huma li zed vulnerabli, il-konsumaturi vulnerabli fis soċjetajiet ta' għanna b'dak l-għandu l-vizzjar aħna nirridu niġġieldu kontra dil-kriminalità organizzata li u jiggwadanjaw minn din situazzjoni. Grazzi ħafna, issa ngħaddu eh, l-Onorevoli Salvatore Iacolino, għazu xunuti. President, Nodwa Tajba, President, Komissarju, eh, nifraħlek għal ħatra tiegħek aħna rajna kif kif verament żdied dan is-settur dawn l-aħħar snin dan huwa fenomenu li jinvolvi sezzjonijiet kbar ta' popolazzjoni tagħna u għandu impatt fuq il-konsumaturi tagħna. It-teknoloġiji il-ġodda jiffaċilita l-aċċess u dan jfisser li numru li qed jikber eh, huma involuti, speċjalment iż-żgħażagħ il-żaza verament eh, eh, konnessi mal internet għallur ma vulnerabli ħafna. Kun eh, naraw il-tip tal-lob tal-azzar għandu konsekwenzi verament ħżiena, ħafna familji jiddejnu li u ma jkunux jistgħu joħorġu minn dan id-dejl. dannu kbira qed isur bil-fatt li iż-żaza mumiex f'relazzjonijiet soċjali meta huma qed ikun qed jilagħbu online, ma jistgħux jaraw ma' min qed jilagħbu u fl-aħħar jispiċċaw eh, vizzjati u eh, formanti soċjali. Dan huwa vizzju eh, U l-problema reali hija mistura, kull ma naraw huwa biss l-uċċata tal muntanja Fl-Italja aħna għandna servizzi obbligatorji ta', ta, ta, ta pariri biex jgħin, ħed jgħin f'dan is-servizz. Hemm terapija u prevenzjoni ħana għandna bżonn ukoll li riċerka u reabilitazzjoni ta' daw li vizzjati żgħażagħ. Għandna brod għandna bżonn approċċ komuni biex niżguraw li aħna nkun nistgħu nittrattaw dan il-vizzju. Ma kenniex dan approċċ komuni s'issa. E, e, aħna ħarisna lej kwestjonijiet oħra, aspetti oħra, il-vizzju tal-xorb, ta' drogi, imis dana hija vizzju wkoll. Il-mistoqsija li jiena eh, nagħmel eh, ma kollegi oħra ma ġiġ trattata mm, fil-plenarja. Nħabba li dil-proposta ma ġiġ aċċettata minna ta' xelluk. Nixtieq naf jekk aħna qed nitrattaw eh, ma nies vizzjata, vizzjati li huma qegħdin fl-sen periklu bħal dawk li huma drogati jew jibatu minn xorb L-onorevoli rabti għal minuta u nofs. Grazie ħafna, President. Il-raġuni li nħosuna sikuri fl-Europa u r-raġuni li l-Europa kella storja tan twila hija li aħna fl-Europa nrispettaw l-ispeċifiċitajiet tal-pajizi. Issa waslet għal darboħra l-opportunità jekk inħallux il-jiet fidejn l-Ewropa jew l-Istati membri. Din hija kwistjoni importanti, speċjalment meta nitkellmu dwar il-lob tal-azzart online. L-internet huwa spazju enormi li hija affaxxinanti iżda diffiċli ħafna li kontrollah. Il-prinċipju ta' kompetizzjoni huwa importanti ħafna fl-Ewropa madanakollu rridu nirrispettaw l-interess pubbliku, rridu nsibu bilanċ bejn dawn iż-żewġ aspetti bħalissa. Dan naraw fil-sentenzi reċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja, tnejn li huma minnaħa nafu li rridu niddefendu l-interess pubbliku iżda mill-banda l-oħra ittieħdu miżuri li mhumiex proporzjonati u dan waslu biex ċittadini ibatu. Issa qegħdin nistennew mill-Kummissjoni biex nisimgħu minn għandhom x'ser jagħmlu sabiex jiżguraw li s-sussidjarjetà nazzjonali tiġi garantita. Barra minn hekk li jkollna wkoll bażi li tkun garantita u tkun tajba biex bekk nkun nistgħu nikkumbattu l-frodi u nkun nistgħu ħarsu iċ-ċittadini mill-vizzju tal lotta tal azzard Nixtieq nifraħlek fl-aħħar jiena smajt li qed li hawn punti di vista differenti f'din il-kamra u għanna l-istess għan. U naħseb li dan nistaw ndaħluħ fil-prattika u koll. Is-sur panzeri għal. Is-sur kara sal-minuta. L-ewwel nilqak, kummissarju, Eh, huwa ta' pjaċira li hija li nerġa' ta' miegħek u li qiegħed fil-siġġu li qiegħed fih, r-rol li qiegħed fih. Issa rridu naraw li konna implementazzjoni ta' modell speċifiku ta' l-ekonomija soċjali. Din nitkellmu dwar is-suq intern, hemm ċertu miżuri li rridu nimplementaw f'dan is-suq intern iżda minnaħa l-oħra ma rridux infarflu responsabilta' ma' fuq spallejna fil-qasam tal-lob tal-azzart online rridu namlu ċertu limitazzjonijiet u rridu nerfaw responsabiltajiet fuq spallejna. Fil-qasam tas-suq finanzarju għanna regolamenti iżda mbagħad mill-qasam tal-lob tal-azzart online ma rridux li kulħadd jagħmel li jrid u rridu namlu limitazzjonijiet. Qegħdin nitkellmu dwar l-edukazzjoni, dwar il-ħasil tal-flus, dwar il-kriminalità u hija wkoll kwistjoni ta' libertà fil-lob tal-azzart. Għaldaqstant, rridu niġbru daw l-aspetti kollha flimkien biex nilħqu qbil. Rridu kien hemm forum aħjar ta' lob ta' azzart oħrajn li mhumiex u għalhekk nilqa' il-tabbir ta' din il-green paper għalix meta nġu biex niddefinixxu dawn l-aspetti differenti tal-lob ta' żart u l-inqisu drawiet li jizistu fi stati membri differenti jinkun nistaw natu ħarsa li dan kollu. Ma nemminx li jista' jkollna approċċ transkonfinali hawnhekk. Madana kollu irrid ikollna xi qafas, xi forma ta' qafas fih dan l-Unjoni Ewropea u ovvjament din hija xi li diskutu, l-istati membri jridu jkunu involuti, il-partijiet kollha interessati jridu jkunu involuti f'da dibattitu kollu u l-koll flimkien hawn irridu niżguraw li ma nkunux qegħdin inxeklu u nimminaw il-liġi nazzjonali fl-istati membri u għas-suq intern. Grazzi l-isforzi tiegħek. Grazzi, Sur Karas, issa naddil kelma l-Sur Panzeri għal minuta u nofs. Grazzi, President. Lodwa tajba, komissarju, aħna nafu x-differenzi jem bejn il-liġijiet nazjonali tagħna u nafu wkoll li bħalissa hemm ħafna interpretazzjoni differenti tal-kazistika Ewropea u tal-liġi nazzjonali u dan wassal għal numru ta' każijiet ta' ksur kontra stati membri. Madan ukollha hemm nuqqas ta' politika ċara fl-Unjoni Ewropea u din ma nistgħux naċċettawha. Fir rigward li l-lob tal-azzart online huwa servizz transkonfinali qegħdin naraw firxa wiesa ta' din il-teknoloġija ġdida u għalhekk dan qed iwassal għal zida fil-lob tal-azzart online. Ħafna minn dan is-servizzi fir rigward il-lob tal-azzart online huma transkonfinali u għalhekk l-istituzzjonijiet Ewropej nemmen li rridu umu għal din l-isfida biex ħarsu l-konsumaturu speċjalment iż-żgħażagħ. Irridu nipprevenu il-frodi iżda wkoll l-lob tal-azzart illegali Irridu nabnu u l-forniment ta' servizzi tal-lob tal-azzart illegali u għalek rridu l-Kummissjoni twieġe għal mistoqsijiet tal-Parlament biex nkun nistaw nfasslu qafas komuni għall europa ewropa Mhunix qegħdin niddibattu id-determinazzjoni tiegħek hawnhekk għalhekk nilqgħu il-Green Paper u l-eżerċizzju tal-konsultazzjoni. Rridu naħdmu biex naraw x'inhuwa l-qafas leġislattiv l-aktar xxiela xira għax din il-konsultazzjoni ma tixkun l axar punt li rridu namlu. Rridu eh, tassow deċizjoni, deċizjonijiet u mux klim fiera hawnhekk. Grazzi ħafna. Issa Sinjura Korħala għal żewġ minuti. Jekk natu ħarsa lejn il-pożizzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-Kunsill, il-Kummissjoni, il-Parlament ħadu sissa fuq il- lob tal azzar u l-imħatri noħroġ dawn il-konklużjonijiet. Pratikament kull stat membru u l-parlament mhux qegħdin jilqgħu l-applikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġni u l-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku. Huwa qasam sensittiv l-qorti dan taċċettaħ u għal darboħra espremit dan fis-sentenzi li għamlet reċentement. Waħda mill-argumenti ewlenin fil-każijiet ta' taksur kienet propju din. Il-em miri ta' politika li rridu nelħu u nkunu nistgħu hemmhekk niddettaljaw x'inhuma il-konsegwenzja ċittadini tagħna. Il-Parlament u l-Kunsill ilhom jaħdmu jitfit għal ta' snin fl-2006 u l-2007 il-tnej qablu fuq il-konklużjoni tal-lob tal-azzartu l-imħatri għad-direttiva tas servizzi u għad-direttiva audiovisiva. Is-sena li għaddit komplejna nibnu fuq ix-xogħol tal-Kunsill taħt il-Presidenza Franċiża u l-istess linja zamejnija taħt il-Presidenza Svediża u Spanjola. Fil-rapport ta' Xaldemose jiena kont responsabli għall-linja tal-PPE u smajt l-opinjonijiet ta' Sinjura Xaldemozen. Jien nixtieq nisma' minn għandek jekk taqsamx fl-opinjoni magħna jekk il-Kummissjoni tistax tibda fl-aħħar tibda tejn l-Istati membri fil-ġlida kontra l-lob tal-azzart illegali u għalhekk l-offerti tal-lob tal-azzart mhux legali. Bekk nkun nistgħu nagħtu tweġiba u kif ħatamel dan? Grazzi għall-attenzjoni. Merci, madame. Grazie ħafna. Issa sur Sonic, jek jużmu wątpliwości, że rynek hazardu online rozwija. się. Mem lebda dubju li su tal-lob tal-azzard online qed jiżviluppa b'mod dinamiku. 40% xi madwar 40% tas-suq tal-azzard online jinsab fl europa u dan qed wassal profitti kbar. Num ċifri zdidu minn 6.5 miljon euro għal doppju ta' din ċifra U l ammonti qed ikomplu jikbru u l-vizzju kompli jinfirex. Edin naraw zjida fuq l-internet u anki l-attitudni tal-konsumaturi li jaħtieġu stazzjoni minnaħat tal-Kommissjoni. Reazzjonijiet huma waħda mill-eżempji li eh, fl-aħħar mill-aħħar xogħol tagħna mhux qed iwieġbu l-kwistjonijiet li huma tant tal-qalb iċ-ċittadini Ewropej. U għalhekk is-suq tal-lob tal-azzart jendu bżon regolamentazzjoni ċara biex nkunu nistaw nefetaw is-sogri marbuta mal-ħasil tal-flus, mal-frodi u mal-vizzi eh, relatati. Rridu regolamentazzjoni ċara li għandhom ikunu sisin għal suq eh, finanzjaru li jaħdem tajjeb u ikun teħares il-konsumatur Ewropew kontra il-konsegwenzi eh, negattivi tal-lob tal-azzart online Skont ir-riżoluzzjonijiet ta' Marzu jiena rajtom biex nagħmel distinzjonijiet ċari bejn in-nuqqas ta' probabilitajiet u għalhekk nemmen li għandna nħarsu lejn is-sogru ta' eh, vizzju fost iż-żaża. Il-Kummissjoni mhux qed iżżomm ir-rwol tagħha biex tkompli l-iżviluppi mhix aġġornata fir rigward ir-razzjonijiet tagħha biex ta' titweġiba fuq il-lob tal-azzart online. Forsi dan huwa minħabba l-fatt li ħafna mill-membri tal-Kummissjoni kienu qed jikbru fi żminijiet meta din kienet eh, xi ħrafa xjentifika aktar mill-realtà għalhekk irridu nħarsu lejn dawn il-kwistjonijiet fid-dettall u l-Kummissjoni titħares lejn il-konsegwenzi soċjali potenzjali hemm meħtieġa biex ikun hemm regolamentazzjoni Ewropea u standards Ewropej biex inkunu nistgħu niddistingwu bejn il-kompetizzjoni u l-lob tal-azzart. La paroli matna għada. Grazzi ħafna. Il-Sinjura Antonescu għal żewġ minuti. Piezzi ġob. Grazzi. Signora President. Meta nitkellmu dwar ir-regolamentazzjoni tal-lob tal-azzart Ewropew, kemm jekk huwa online jew le, din hija xi ħaġa sensittiva. Rajna żieda fil-lob tal-azzart online fi snin reċenti u qed ikun hemm xi stati membri li jsejħu għal projbizzjoni tal-lob tal-azzart. Hemm oħrajn li qed jgħidu li dan jista' jwassal biss biex ikomplu jitkattru minħabba l-irrida tal-popolazzjoni. Għanna numru ta' miri fl-Unjoni Ewropea jiġifieri regolamentazzjoni aħjar li nħarsu l-minuri u nħarsu kontra l-vizzju tal-lob tal-azzart ikun hemm ma il-regolamentazzjoni tal-riklamar u nwaqfu l-użu żejjed tal-lob tal-azzart. Stassa l-istati membri li jagħmlu l-miri nazzjonali tagħhom u jagħmlu l-livell ta' protezzjoni li jixtiequ. Ġifieri jekk il-miri jkunu l-istess xorta waħda jkun diffiċli ħafna li jkollna regolamentazzjoni xierqa. Madanakollu kollu rridu naraw l-affarijiet fiċ-ċar għaliex dan huwa qasam ekonomiku importanti li mhux biss ħares il-regoli tas-suq intern. Peress li huwa online huwa disponibbli transkonfinalment u għalhekk ir-sentenzi tal-Qorti ta' Ġustizzja mhux qed jipprovdulna bil-fatturi neċessarji biex nkun nistgħu nagħmlu leġiżlazzjoni. Hemm sitwazzjoni kontradittorja minn naħa għandek il-kompetenzi tal-istati membri biex jagħmlu leġiżlazzjoni u minn naħa l-oħra għandek il-menti minn naħa tal-operaturi li qed jilmentaw li restrizzjonijiet fuqhom għandhom ikunu fuq livell nazzjonali. Jimma nappoġġax il-lob tal-azzart online u għalek għanna bżon armon leġizlazzjoni armonizzata biex nkonna regolamentazzjoni tajba. Iżda fuq kollox nkun qed nħarsu l-konsumaturi. U hawn qegħdin nitkellmu dwar l-aktar konsumaturi vulnerabbli rridu nħarsuhom. Rridu niżguraw li l-lob tal-azzart kollu regolamentazzjoni mod xirqa. Grazzi, nixtieq ngħaddi l-kelma l-Sur Dojx. Għanżewġ minuti. Grazzi ħafna. Grazzi President, nishtiq nilqa minn qalbi l-President l-Kummissarju Barnier u nishtiq l-urris fi xogħol tiegħu bħala Kummissarju. Kollegi, jiena naħseb nista' nagħmel sommarju tal-kummenti f'tlet punti. L-ewwel nett qegħdin ngħixu f'dinja li hija kontrollata mill-mezzi tax-xandir tal-massa U l-internet u l-lob tal-azzar, speċjalment ta' online, huwa sfida l-enija għalina fl-opinjoni tiegħi. Dan għandu x'jaqsam mas-soċjetà u anki għandu xaqsam għax maħnix mħejja tajjeb għal konsegwenzi tal-lob tal-azzart online. Il-rapport ta' marzu tal-2009 ħna għadna li l-lob tal-azzart online jista' jkollu impatt negattiv, per eżempju minħabba l-vizzju jew ir-riskju ta' ħasil tal-flus. Ma nidx ninsow anqas li qegħdin nitkellmu dwar riskju possibbli ta' forum ta' lob ta' azzart illegali. Rajna f'ċerti ħafna każijiet bħal dawn li twettqu fl-Ewropa. Diġà. Naħseb li l-lob tal-azzart online m'għandux jiġi trattat su ħieles u kompetizzjoni ħielsa iżda rridu nħarsu lejn il-punt di vista tal-konsumaturi tagħna u rridu nifukaw fl-opinjoni tiegħi biex ikun hemm regolamentazzjoni li tħares il-konsumaturi. Hemm numru ta' suġġerimenti li nixtieq nagħmel, naħseb li għandna bżonn regolamentazzjoni komuni jew afas leġislattiv komuni Ewropew li ikun qed iħares il-konsumaturi u jagħmelhom fil-qalba tal-ħsibijiet tagħna u jħares ukoll lej l-aspett tal-prevenzjoni. Li nippruvaw namlu prevenzjoni għal kwalinkwa possibilità li l-lob tal-azzart online jisir vizzju u nipruvaw nizguraw u koll li ma jkun hemm lebda rabta bejn il-kriminali u l-operaturi tal-lob tal-azzart. Ovvjament nipruvaw noħolqu dawn ir-regoli u din hija sfida għalina. Grazzi, Sessor Higgins, għal żewġ minuti. Signora President, Bħal ħafna sma l-lob tal-azzart online kellu beneficju tal-teknoloġija li qed sejra tajjeb. Hemm żewġ aspetti negattivi u pożittivi hija teddida għal vizzijiet u hija ta' periklu għall istati membru. Kenna il-sports u l tlila tal-karozzi iżdissa għad immorru eh, fuq il-livell ta' lob tal-azzart online u għalhekk hemm ħafna oqsma li huma marbuta ma' tal-azzart online. Per eżempju, il-dbabis fil-lob tal-sports. Dawn Kolla huma problemi u kif ukoll anonimità tal-min jilab fil-lob tal-azzart online. Dawn paġġu xkil fuq l-istati membri u dan huwa wkoll il-każ f'pajjiżi l-Irlanda. Rridu nħarsu lejn is-sentenzi reċenti tal-Qorta ta' Ġustizzji biex nkunu nistgħu nagħmlu regoli fissati biex ukonna politika komuni għax il-lob tal-azzart online huwa transkonfinali u għalhekk jolqot l-Unjoni Ewropea kollha irridu nħarsu r-rakkomandazzjonijiet tal-Marzu tal-2009 u għat nħarsu l-jom għal darboħra. Per eżempju, il-membri għet nisaqsu biex l-istati membri jkunu konsultati għal problemi relatati mal lokta tal-azzart online transkonfinali. Irridu li kunem prevenzjoni ta' frodi kontra il-konsumaturi u li konna relazzjoni mal-riklamar eh, illegali għal lob tal-azzart online fil rigward il-kreditu, rridu livell massimu ta' kreditu u anke fil rigward il fasċa tal-età jridu jkun hemm restrizzjoni. Naqbel ma' Sur Barnier għal qabel nitkellmu ħafna, nitkellmu dwar ħafna riżoluzzjonijiet u rakkomandazzjonijiet, kollha nistgħu nilqawhom iżda fl-aħħar mill-aħħar dawn irridu wetquhom f'azzjoni x'in inkella jkunu aspirazzjonijiet firħa. U għalhekk irridu naraw l-iskeda meta ħnimplementawhom u dan qed nistennuh il-Kummissjoni. Grazzi. Monsieur Gins, Grazie ħafna, Sir Gens. Issa, issa Signora Morganajti, għalġiex minuti. Grazie ħafna. ħat ma jsajċ il-fat illi il-lob tal-azzard online joħloq ħafna problemi għas soċjetà ma fil-fatt hija l-problemi hija waħda komplessa fid-dinja tagħna globalizzata din tip ta' dipendenza qed tizdiet mill-96 eh, is-swieq tal-online gambling baqgħu jikbru u x-xejrit qed juru illi dan it-tkabbir ħajibqa' sejjer għat mannix sistema biex niregolarizzaw dan is settur u għalek l-operaturi jistaw e, juhdu pjaċir waqt is soċjetà tkompli is-sofri. Rridu naraw l-ewwel net il-moviment ħielet ta' servizzi u jagħmlu il-livell ta' protezzjoni huma fil-qasam tal-lob tal-azzarta il-ċittadini tal-Litwanja għandhom aċċess għal dawn il-lopa u għalek mumiex protetti u għalek li huwa importanti illi noħolqu E, regoli e, u anka regolament konġunt biex niproteġu l-aktar li zazaha u anka nikkontrollaw it-tranzazzjoni f'dan il-qasam fej jitlu iż-żazaha mhux qed nitkellmu biss dwar il-protezzjoni mill-lok tal-azzard E, fejn ħafna flus imma anka e, tip ta' azzart ieħor illi wassal għal dipendenza u anka żieda fil-użu tal-vjolenza. M'hemmx e, konfini għall-internet għalhekk qabel ma jkollna dan il-regoli ħajkonna l-istess problemi illi għandna fil-bidla tal-klima, problemi mingħajr soluzzjoni. Grazzi ħafna. Nanti għamil paragun interessanti emmek. Uh, U għandek raġuna l-kommenti li għadejt. Issu l-Boris issa. Għandek il-mikrofonu. Nishtiq nistaqsi mistoqsija li l-Komissjoni fil-kuntest tal-mistoqsija li staqsa l-kollega Sur Nitras illi uh, ma setax jasal l lum Strasberg Nixtieq nistaqsi lill kommissjoni tikkummenta dwar it-tibdiliet riċenti fil leġislazzjoni tal-Istati membri fil-kuntest tal-sentenzi li ħarġu mill-ICJ. It-tieni net, il-Kummissjoni qed tipprevedi li tieħu azzjoni legali biex tintroduċi qafas komuni biex tirregola il-tranzazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-lob tal-azzard online? fl-opinjoni tal-Kummissjoni, regolarizzazzjoni eh, komunitarja mhux se tkun obbligatorja eh, f'dan iż-żmien meta l-istati membri infushom ma jistgħux iżommu mill-iżżazaħa u ċittadini jilabu dan it-tip tal ta' żart minkejja l-projbizzjonijiet e, jiena naħseb illi l-regolamenti leġislattivi ta' issa mhumiex qegħdin jaħdmu aswiq li għandna palissa. E, e, X'azzjoni ħatiħu il-Kummissjoni biex tagħti definizzjoni ta' dan il-qafas legali komuni għall-istati membri. Grazzi li sur Boris, issa naddu għas-sur Manders għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. dan kien determinat għanna dan il-leġizlazzjoni biċċiet ta' leġizlazzjoni illi donnom waslu għall-inċertezza legali u din hija xi ħaġa eh, li tiddispjaċini eh, u għana anka problema biex naċċessaw din il-problema għalxejn għodu ndaħlu rasna fil-ramel, nafu li jem il-problemi, nafu li jem dawn l-organizzazzjonijiet li jiprovdu dan it-tip ta' servizzi li dejjem isibu mod kif jħarbu mill-liġi. U eh, aħna Eh, għanna dawn eh, il, issa dawn il-konfini li huma il-frontieri li huma virtuali fir rigward tal-internet għanna bżon bżonn liġijiet ċari dawn il-fornituri jridu jkunu wkoll huma imsibħa biex aħna nkunu ċerti li qegħdin neskludu l-organizzazzjonijiet kriminali imma dan ifisser ukoll illi rridu nippermettu illi kunem monopolju fuq il-level ta' stat u għanna nkunu nistaw nkajlu l-affarijiet u manħallux illi l-affarijiet eh, joħorġu mill-kontroll tagħna rridu nkunu ambizzjużi, attivi għal beneficju taċ ċittadini tagħna u għad detriment tal-organizzazzjonijiet kriminali biex nużaw il-liġi tajjeb u ma nħallux lil dawn iduru mal-liġijiet. Is-sur banjera għandek qoddimek eh, biċċa xogħol ibsa nixtieqlek kull saħħa, kull suċċess u nispera li tkun tista' taħdem fuq l-implementazzjoni tad-direttiva tas-servizzi u taħdem flimkien mal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna sur Manders u naddu għal sur Obermeyer għal eh, żewġ minuti u nofs. Grazzi, eh, Signora President, il-ECJ fil-6-42-07 eh, eżamina kas tal-Portugal minħabba li projbit il-lob tal-azzard. Il-Portugal il-projbixa eh, dawn it-tip tal-lop fuq l-internet ta' ċittadini tagħhom, pereżempju dawk marbutin mal-futbol. Eh, tieħed dan il-każ quddiem il-qorti tal-ġustizzja u kien hemm din l-akkuża illi ma setgħux jiġu provduti dawn il-servizzi transkonfinali eh, ħaġa illi suppost iċ-ċittadini għandhom dritt għalija dan ġifiri l-aċċess għas-servizzi u biex bekk anka ma jkunx hemm diskriminazzjoni, ġifieri stat ma jistax jagħti kompetizzjoni eh, mhux ġusta lil fornituri barranin fuq is-suq tiegħu domestiku ma jistax laqas juża diskriminazzjoni u eh, l-ICJ fil-fatt ma ċettax dan l-argument u qal illi iva eh, wieħed jista' jirristrinġi il-forniment ta' dawn is-servizzi jekk il-biża li dawn ikunu taħsara għall-ordni pubblika u biex tiġielet kontra il-frodi u tipproteġi l-ċittadini u tipprevjeni minn wieħed isir dipendenti fuq il-lob tal-azzard. Dan din hija eh, problema kbira fil-Ġermanja biss hemm 200,000 persuna li huma dipendenti fuq il-lob tal-azzard, speċjalment żgħażagħha. U l-istudju juri illi eh, eh juri li hemm din il-problema kbira anka fost żgħażagħ hemm rekwiżiti eh, stretti ħafna biex eh, fuq il-kumpaniji biex jipproteġu il-konsumaturi. Il-monopolju statali tal-lob tal-azzard Eh, għandu aktar ċans fis f'din il-kompetizzjoni, ma situazzjoni xorta waħda hija waħda diffiċli hemm din il-polarizzazzjoni u nisperaw li jkun hemm dal-qafas ġdid legali biex inqisu dawn il-fatturi kollha. Nispera li l-Kommissjoni tħares lejn dawn il-kustjonijiet u tagħmel it-tibdiliet meħtieġa. Grazzi ħafna. Issa wasanna għal Catch DI u ħanaddi l-ewwel il-sur il-mikrofon sul kolino għal minuta. Grazzi, Sur President, l-ewwel ħaġa nixtieq nawgur għall ħidma tajba l-Kummissarju Bernier. Għaliex għandu bżonn. Onorevoli kollegi, l-lob tal-azzard minnu nifsu għandu implikazzjonijiet ta' natura psikoloġika u kol għandu effetti fuq l-aġir kulturali fi soċjetajiet tagħna. U skont sentenza riċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja li tagħti lil kull stat membru l-libertà li jagħmlu regoli tagħhom dwar dan is-suġġett ta' lob tal-azzart ħatri. Fil-Portugal ġi konfermat illi l-Unjoni Ewropea hija regolamentata minn 27 liġijiet differenti u dan iwassal biex l-applikazzjoni tal-regoli tas-suq tas-settur tas-suq fis-settur tal-lob kif ukoll fil-Unjoni Ewropea kollha. Jekk dan ma jiġix regolamenta dan ikollu effett fuq il-ħtiġijiet u l-aġir tal-individwi fl-Unjoni Ewropea u hawnhekk qiegħed nirreferi l-iktar għal faċex l-aktar eh, dajfa fosthom iż żaża Aħna qegħdin nitolbu l-Kummissarju Bernier biex jibda jaħdem favur kwadru li ħares il-prinċipju komuni u l-kodiċi ta' kondotta tal-utenti biex bekk ħares il ċittadini kollha Ewropej illi huma għandhom il-passatemp tal-lob tal-azzar fuq l-internet. Grazzi l-Sur Collino, issa is-Sur Sar. Grazzi ħafna. Signora President, uh, Komissarju, nishtiqlek uh, kull suċċess uh, fil-dan il-mandat tijak. Dan il-lop huwa um, moda ġdida ta' dipendenza. Il-lop tal-azzard fuq l-internet huwa fatt u rridu nsibu soluzzjoni tajba biex aħna nħarsu il-prinċipiri Ewropej, per eżempju l-flus ta' servizzi ma fl-istess ħin proteġu l-konsumaturi. Allura li ma direzzjoni ħanieħdu jekk inħallu wisq kompetenza fidejn l-istati membri Maħniex sen neħu neliminaw il-problemi illi għanna minħabba dan il lob tal-azzard online l-istess għal-ħasil tal-flus u kussoni toħra relatati. U anka ma neliminawx il-monopoli fejn ċertu operaturi fil-istati eh, nazzjonali għandhom ir-rwol u l-permess illi jagħmlu dawn jagħtu daw is-servizzi jiena ma naqbilx mal-protezzjonizmu u nixtieq il-Green Book mill-Kommissjoni biex issib soluzzjoni għal din il-kwestjoni u tipproteġi eh, lil ċittadini u anke l-prinċipji li fuqhom hija bbażata l-Unjoni Ewropea il-kellima li jmiss għandha l-mikrofnu. Grazzi sul President, sul Komissarju. Għanna suġġett importanti hawnhekk li huwa f'interess taċ-ċittadini kollha. U koll u importanti biex niġildu l-frodi li huwa spiss komuni eh, fil-lob tal-azzart li iktar dak fuq l-internet. L-istati membri jdu jżommu l-autonomija tagħhom fil-leġittimità kollha possibbli biex ikunu jistgħu jirregolamentaw f'dan is-settur tal-lob tal-azzar. Ovvjament skont it-tradizzjonijiet tal-pajjiżi tagħhom u jiżguraw ukoll livell ta' ħarsien eh, dejjem aktar xiera għal konsumaturi u fl-interess tal-popolazzjoni. Per eżempju, investimenti fis-settur soċjali kif qed jiġi fil-Portugal. U għal daqstant f'dan il-każ Mandux jaqsam li naplikaw regoli tal-kompetizzjoni fil-fornitura ta' servizzi, għonek ma' nix servizz normali. Għanna l-op li għandu konsegwenzi seri fuq il-ħajja ta' ċittadini, u għalek aħna nittamaw li l-komissarju jikkonsidra din il-proposta u bekk jizviluppa billi eh, ħalli l-istati membri jikomplu jgħamlu regolamenti tagħhom f'dan is-settur, grazzi. Is-Sur Kelly. Eh, bonġul Bonġur kulħadd, grazzi tal-li tajtuni l-mikrofonu. L-online gambling huwa dipendenza u differenza ta' din il-kussjoni għal din m'għandix manifestazzjoni fizika Dan l-online gambling jaffettwa l-ġenerazzjonijiet u żgħażagħ illi Eh, jużaw ħafna iktar l-internet u għalek eh, wieħed ma jkunx jista' jipproteġihom biżejjed. Għalek eh, il-Green Paper hija importanti ħafna għax tindirizza kemm huwa mifrux dan l-online gambling, per eżempju fil-belt tiegħi ta' 10,000 ruħ minn żewġ postijiet tal lotta tal-azzart issa hemm 18. Huwa importanti wkoll illi jkollna l leġiżlazzjoni fil-pajjiżi differenti. Grazzi ħafna. Grazie ħafna. L-aħħar li kellem issa huwa Isur ser Eh, President, din diskussjoni dwar il-lob tal-azzardu l-monopolju tal-istat u eh, jekk għandhomx bżon licenzi jew le, eh, eja ma ninsawx f'dan kollu illi il-problemi ta' ċittadini illi huma affarijiet li aħna rridu nqishom ukoll il krupjers minnaħa taħħom u huma professjonali. Eh, mm, fuq l-internet hemm ħafna problemi li qed jinħolqu minħabba din id-dipendenza fuq il-lob tal-azzard barra it-telf ta' flus. Il-protezzjoni tas-saħħa hija importanti importanti ħafna għal xejn qed jagħmel projbizzjoni tal-online eh, gambling. Iż-żgħażagħ bejn il-15 u 18-il sena jilagħbu fuq l-internet b'mont illegali, pereżempju l-logħba tal-poker. U ejja ma ninsowx dan ximpattandu fuq il-familji tagħhom. Grazzi ħafna l sur Molser u naddu għall kummissjoni jina wkoll nixtieq ekaw tgħid il-President għax jiena ma kontx fil-bidu ta' din is-seduta. E, Nadilek il-mikrofonu. Signora President, e, nirgrazzak tal-merħaba u nirringrazzja lilkom il koll tal-inkoraġġiment e, ta'kom kif fimtu, kif għettilkom u dim il-parlament. Il-Sur Barroso tani dan il-post ġdid, din ħatra ġdida u jina entuzjast ħafna u determinat illi naħdem sow eh, u eh, nemmen fil-utopja, fil-utopja tal-Europa, utopja kreativa ma aħna smajna Missur Harber Moċar, smajna Sur Xrab, Sunja Ruler, eh, Delon u oħrajn, Eh, x'qegħdin jitolbu? Qegħdin jitolbu jekk il-Kummissjoni ix se tuħu azzjoni. Eh, li tmur lil in milli eh, tagħmel proċeduri ta' ksur, sinjuri. Jina li biss hawnhekk jumejn f'din il-ħatra tiegħi Eh, aħna ħanaħdmu fuq din il-kustjoni, pero jina ġiet nitkellem kwam dwar approċ ġdid. U hemm raġuni importanti għali din. Ħafna minnkom qed Sinra Geppert, Sinra eh, Figaro, eh, dawn mhumiex servizzi bħal servizzi kwalunkwe. Mhumiex Eh, servizzi bħal servizzi oħra u għalhekk tistgħu tistennew dan l-approċċ tistennew dan l-approċċ dik mill-Komissjoni li stati membri bħalissa jistgħu jażlu huma l-approċċ tagħhom imma tittimxi ma' trattat li stati membri iħossu illi l-lob tal-azzar dandu jiġi regolarizzata eh, bil-miżuri ta' prekawzjoni, b'approċċ ta' prekawzjoni minħabba ir-riskju għas-soċjetà. Jiena smajt bl-interess il-perikli kollha li intom semmejtu. Il-Kunsill ukoll Eh, semma l-opinjonijiet differenti u l-prassi differenti li jeżistu fl-istati membri differenti u li qed nara jiena huwa minn eh, meta dan tneħħa mid-direttiva tas-servizzi fl-2006 l-istati membri ma ġewx ikkonsultati mill-Kummissjoni fuq din l-inizjattiva Ewropea u din hija l-ħaġa li ħadd inbidel issa. Eh, fir-rigward tiegħi Flimkien ma tim tiegħi jiena ħanżom għajnejja fuq ix-xogħol li sar mill-Kunsill, mill-grupp ta' ħidma fil-Kunsill u naf li ħafna stati membri jixtiequ illi ineħħu l-ambitu ineħħu l-ambitu tal-protezzjoni tal-konsumatur minn dan il-qasam u l-Kummissjoni u kol edha tħares lej approċċi oħra barra dawk tal-ksur kif semmejt qabel. Illi ħan għamel huwa li ħan provdi dokument ta' politika semmejt dwar Green Paper imma biex nagħmel hekk irrid nassikura illi il-kontenut fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni jkun diskuss mal-kollegi tiegħi. Imma aħna ħanaddu l-programm fil-programm tagħna biex nistrutturaw id-deċiżjonijiet fuq din il-kustjoni. Sinjuri, li qed nitkellmu dwaru illum huwa li aħna rridu aktar koordinazzjoni fuq livell Ewropew. Hemm ukoll dimensjoni ekonomika ma din mhix ma għax qed hemmhekk waħedha, hemm ukoll implikazzjonijiet oħra li huma serji illi wkoll joħolqu il-riskju għall-interess ġenerali is-sur Kurz u oħrajn u daw kolla li tkellmu jina ħat nota ta' dak kollu li intom qedtu u anka dak li qalu l-koordinaturi wieħed mill waħda mill-isfidi e, ta' din hija l-kriminalità transkonfinali. Nistgħu la din mingħajr approċċ Ewropew jiena naħseb li hija impossibbli barra minn hekk jekk ma nadottawx approċċ Ewropej għal dan l-ok tal online maħnis se nagħmlu l-ebda progress għas uniku fuq l-online gambling rridu ninfurzaw il-kooperazzjoni l awtoritajiet nazzjonali għal kontroll tal-lob tal-azzar fuq il-livell Ewropew. U dan huwa wieħed mill-affarijiet li l-Kunsill, il-gruppi ta' fil-Kunsill qed jaħdmu fuqu. U il-Komissjoni tittaħdem id fit mal-istati membri fuq din il-kwestjoni u jinħan isma x'jaħsbu l-istati membri differenti u jiena dalodu qed ta' din il-ħaġa u ħankompli ngħidha u uh, naf illi hemm opinjonijiet differenti hawnhekk f'din il-kamra, imma xorta waħda naf eh, xjazbu x'jażbu eh, mill-ħafna membri tal-Parlament u kompli nisma' lil parlament u l-assoċjazzjonijiet differenti u daw kollha interessati eh, biex ikonna aħna aktar koordinazzjoni fuq livell Ewropew u din li ħan proponi għal kollegi tiegħi fil-Kummissjoni fil-ġranet li ġejjin. Sinjura President, jgħat dwar l isfidi li għandna qudiemna u naf illi Eh, f'kwalinkwa soċjetà f'kustjoni ta' soċjetà di hemm dil-kustjoni ta' dipendenza eh, intom semmejtuha fir-rapport u anka l-kustjoni tal-minorenni irid ikollna limiti eh, biex il-minorenni ma jkunux involuti ma jistgħux jilagħbu. Ħafna stati membri jaħdmu fuq din imma b'mod frammentat għalhekk irid ikollna koordinazzjoni fuq livell Ewropew f'dan il-qasam. Imma qabel ma naġixxu rridu nifmu sewwa is-sitwazzjoni u għalhekk jiena ħadd nota ta' tal-bit li għamiltu barra l-figuri li intom ikkwotajtu li il-Kummissjoni il-dokument ta' politika ħajkollu figuri ċifri eh, u statistika feħ. Dak li xtaqu s-Sunjura Guinness u s-Sunjura Sil qabel fil-intervent tagħhom jien ħana sikura li dawn id-dokumenti dan id-dokumenti il-karta ta' politika ħajkollha direzzjoni ċara u ma jkunx biss fija klim fejn il-biraħ eh, għanna eh, ikon anka diagnosi ta' situazzjoni kif hija bħalissa. Mm, u fl-ħarnet, eh, Sinjura President, is-suġġett marbut ma' din il-ħaġa huwa l-finanzjar għall-sport. U jiena naf xi fisser dan għax għamilt 10 snin minn ħajti Eh, sa kem waslu il-lob tal-Vancouver kontra l-organizzatur tal-lob tal-Olympic, nafa kem hemm flus involuti fl-organizzazzjoni ta' dawn l-attivitajiet tal isport u dawn iċ-ċirki huma marbutin anka mal-lob tal-azzard. U għalhekk irridu nħarsu lejn il leġislazzjoni nazzjonali f'dan is-suġġett il-Kummissjoni palissa qed tagħmel studju fuq il-finanzjar tal-isport u ħajkun hemm konferenza fi Bruxelles il-ġimgħa d-dieħla u fil-dokumenta politika tiegħi eh, ħaj eh, ħansemmu uh, il-fat illi l-lob tal-azzard eh, jifinanza l-sport. Jina smajtkom b'attenzjoni kbira nirringrazzjakom tal-interventi takom li kienu ta' kwalità għolja, jien ħanibqa' nismakom u ħanibqa' nikkonsulta mal-partijiet kollha li huma interessati u qabel il-ħarifa ħajkolli dan din il-green paper jew il-policy paper jekk il-kulleġġ jaqbel biex bekk ikonna aħjar, eh, koordinazzjoni aħjar. Grazie ħafna, Komissarju. Grazzi ħafna tu it-tweġiba daqshekk eh, tajba, sur kummissarju. Bekk nistgħu nagħlqu s-sessjoni u nissospendu s-sessjoni sa nofsinhar imbagħad inkomplu f'nofsinhar bil-voti, grazzi.